Dan istaw naddu għall approvazzjoni tal-agenda eh, uh, ta' din il-ġimma. Il-konferenza tal-presidenti skont artiklu 149 approvat u batet l-abbozz ta', ta, ta agenda. Għal tnejn il-grupp GUE talab li kunem mistoqsija orali għal eh, welfare tal-animalja 2016-2020 u narqoha b'riżoluzzjoni li nivuta fuq nhar il-ħamis biex niġġustifikaw din it-talba natu l-mikrofonu l-Sinjura Haznik. Grazie President. Skont il-regolament u l-artikolu 152 aħna nitolbu l-Parlament jala il dibattitu fuq din il-mistoqsija orali 142 fuq l-istrateġija ġdida għal welfare tal-annimali 2016-2020 b'riżoluzzjoni. U din l-istrateġija għal welfare tal-annimali ta' tanalaq fuq l-21 ta' Deċembru u il kommissjoni għadha ma prezentat strateġija ġdidi u damma ma nistax naċċettaw hemm ħafna kwistjonijiet li rigwardaw il-welfare tal-annimali tal-Unjoni Ewropea illi għandhom jiġu affaċċati u għal daqstant nixtiequ li l kommissjoni tippreżentanna roadmap ċara. Il-kollegi Stefan Eig flimkien magħhom eh, nitlob l-appoġġ tagħhom biex ikollna din ir-riżoluzzjoni biex nagħlqu d-dibattitu eh, jekk irridu li l-annimali verament jkunu importanti dan huwa moment mument biex nuruħ. Min jixtieq jitkellem favur il-proposta? Grazzi President. U grazzi Signora Hazakampa l-inizjattiva tiegħek. Nistgħu naraw li hemm ħafna liġijiet illi għaddew f'dawn naħar snin, però mhumiex koerenti, mhijiex strateġija kompleta u m'hemmx lanqas qafas leġislativ komplut fl-Unjoni Ewropea u dan jfisser li l-animali qed nibatu li għandna regolamenti differenti f'pajjiżi diversi u jfisser ukoll li fil-prodotti kulturali m'għandniex eh, su eh, komuni konġunt. U allora nappoġġa l-propożizzjoni. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq jitkellem kontra l-proposta? Le, Iva? Kontra. Sur President, permettili sempliciment biex nagħmel paragun il-grupp tagħna talbet illi wara id debattitu wara la attat krestiċa ċar Pariġi ikun hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li titlob lil kummissjoni dak li taħseb tagħmel biex tassew nimplementaw l-miżuri kollha li ġew adottati u li ma ġewx implementati u li kieku setaw jissalvagwardaw u jissalvaw ħafna ħajjiet u li kienet pjuttost skantata kif fil-Parlament Ewropew naħsbu il-riżoluzzjoni għal beressi tal-annimali u jina ovvjament eh, naqbel ma din ir-riżoluzzjoni riżoluzzjoni imma kif mhux risoluzzjoni biex nistalbaw il ħajiet tan-nisa u tal-irġiel. Grazzi President. Frau Alio Marie. Ah, onorevoli Alio Marie. Enti formulazzjoni tiegħek tkellimt favur il-proposta anki jekk inti xtaqt Eh, tiċara l-pozizjoni tijak. Minu a favur tal-proposta tal-onorevoli Hazenkamp. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Il-proposta addit. Namlu, namlu verifika, namlu votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħruqa. Il-proposta għaddiet. Issa naddu għal tlieta memx tal-bit ta' tibdil u fuq l-erba il-grupp tal-ħodor jitlob vot fuq il-rapport Ferrera Toirer fuq il mizuri fiskali, tax rulings u mizuri oħrajn u li din tiġi posposta fuq il-ħamis. Sur, sur President, aħna fuq Il-frodi fiskali tal-intrapriżi non soġġett importanti għax il-Parlament ħala komitat speċjali fi frar u aħna se nivvotaw din il-ġimgħa l-ewwel rapport ta' dan il-komitat u għalhekk naħseb dan ir-rapport siġi adottat maġġoranza kbira jiena kuntent ħafna it-ħassib tagħna huwa illi fl laqqa li kellna il ġimgħa li għaddiet il-President eh, il deċidaw illi rinviju eh, ġimgħa li jippreżentaw estensjoni tal-Komitat Tax illi kien suġġett ta' kunsens kbir fost il-forzijiet politiċi u biex ma natux l-impressjoni li aħna sa nadottaw il-rapport u mbagħad wara ndeċidaw li deċidu iktar tard jekk hemm estensjoni naħseb aħjar niġbruhom flimkien biex il-pubbliku ma jaħsibx li l-Parlament Ewropew mhuwiex interessat. Mbagħad jiena rċevejt messaġġi ċari minn gruppi politiċi differenti ġifieri mill-maġġoranza li għafavur favur l-estensjoni illi l-konferenza tal-presidenzi tista' tiddeċidi nhar ħamis u mbagħad immedjatament immorru għal vot quddiem din l-assembleja jiġifieri nhar il-ħamis f'nofsinhar. Jekk hu il-każ, allura m'hemmx problema u nkunu nistgħu nadottaw ir-rapport l-erba u mbagħad nivvotaw l-estensjoni tal-komitat il-ħamis kien hemm dubju matul il-konferenza tal-presidenze imma jekk m'hemmx dan indubju u jkun hemm din maġġoranza politika biex nagħmlu l estensore tal-Komitat Tax għalhekk ma jkunx hemm bżonn rinviju eh, dan huwa din hija pożizzjoni tal-grupp tagħna. Grazzi. Il-Sur Demazi jitkellem fisem eh, a favur tal-proposta. President, iktar minn sena ilu bl-iskandlu LuxLeaks rajna ħafna skandli fil-pajjiżi membri differenti. Kulħadd jaf illi ma nistawx nagħlqu sa' sakemm ma jiġu eżaminati l-provi kollha. E, Kieġi e, projbit l-aċċess għal ċerti dokumenti e, importanti, importanti. Mhux kulħadd kien jafu dan fil-Parlamentu. Jien għal daqstan nagħmel appell biex niposponu il-votazzjoni. U nishtiqu li nestendu il-mandat u l-agenda għanda tiġi mibdula għax inkella il-ġlida tagħna kontra il-tax havens mhux ħadd tkun kredibbli biżejjed. President, jiena nixtieq kjarifika, s-sur Lambrecht qed jgħid illi jekk kulħadd fil-plenarja se jivota favur din l-estensjoni, allora l-proposta tiġi ritirata. Il-PPE tixtieq li jkun hemm eh, din proroga ta' sitt xhur u għal da stant mem lebda raġuni jekk il-gruppi l-oħrajn jaqblu nistaw namlu din il-proposta u nistaw nivvutaw jekk aħna kollha kemm aħna se nimpenjaw ruħna biex namlu eh, estensjoni ta' siċur. Tajjeb. Onorevoli Simon. Fisem il-grupp SD eh, eh, ġejt mitlub najdilkom illi bitħassib kollu li ħareċ minn dan minn din il-kwistjoni il-grupp SD jishtiqu jivvotaw fuq il-rapport Ferreira u nar il-ħamis jagħmlu fil-konferenza tal-presidenti u nivutaw il-ħamis fl-ofsinar illi sir din l-estensjoni tal-mandat. U nirringrazzja l sur Lambert jek tal-li huwa jirtira il-proposta. Ġifieri inti Sur Lambert tirtira proposta iva, grazzi. M'għandix uh, affarijiet oħra xi Zid għal din il-ġimgħa. Jagħti President. Grazzi, mela issa nistaw nitkelmu fuq il-situazzjoni eh, attuali fuq il-fa eh, qabel il-konferenza tal-ministerjali tal-WTO.